Jiena nixtieq nitkellem għaliex ma kenniex dibattitu sissa u din hija kwistjoni ferm importanti dwar il-finanzjament tal-attivitajiet tal-Unjoni Ewropea għall-immigranti. Allura, kollegi, nixtieq nistidinkom biex eh, nappoġġaw din tappoġġaw din il eh, dan il-vot eh, dan il-punt għaliex huwa ferm importanti għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna. U issa nixtieq niftaħ il-votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. Przyjęte. Dziękuję pani Jędrzejewskiej. Grazie ħafna, signora Jandrzejewska. Issa għanna it-tieni rapport mis senjura Matera dwar l-intervent tal-Fond Ewropew l-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni, eh, votazzjoni nominali. Kulħadd vota Nala il-votazzjoni. Przyjęte. Ġiet adottata ir-rapport li jmiss tas Sinjura Matera dwar il- il-Fond tal-Aġġustament tal-Globalizzazzjoni, l-applikazzjoni min-naħa ta' Hansberg u Dusseldorf, il-moderazzjoni eh, eh, fl-industrija ġol-Ġermanja, votazzjoni nominali. Isti Gosovari. Kulħadd vota. Nagħlaq il-votazzjoni. Przyjęte. I... Addiet. il tielet rapport tas-Sinjura Matera dwar l-intervent tal Fond Ewropew tal-Aġġustament ta' Rodi ta' Rodi l-Portugal, votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Ċi wszyscy głosowali? Kulħadd ivvota. Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Grazzi ħafna lis sinjura Matera għatlet rapporti tagħha. Is-Sur Moreira rapport dwar il-ftejim fil-forma ta' skambju ta' itri bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika tal-Arġentina dwar il-tariffi minnu favur kontra stanzjonijiet għaddiet. Votazzjoni oħra is-Sur Moreira, rapport tas-Sur Moreira ftehim fil-forma ta' ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja minu favur kontra min astjena għaddiet u t rapport tas Sur Moreira dwar ftehim fi forma ta' skambju ta' jitri bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Grazzi sur Moreira. Atlet rapporti tiegħek. Sinjuri, issa ser naddu għal rapport ta' Sinjura Wartman Koll dwar is-sorveljanza tal-pożizzjonijiet tal-budget u sorveljanza u koordinazzjoni tal-politika ekonomika. Aħna ser naddu għal regolamentazzjoni emenda numru 13 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota.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 Għaddiet. Issa ser nivvotaw fuq il bot tal-rezoluzzjoni leġislattiv, votazzjoni nominal, votazzjoni miftuħa, kulħadd ivvota. Naħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Grazzi ħafna u nifriħu nifraħlek. Toluje pani sprawozdawczyni. Grazzi ħafna u nifraħ li rapporter Sinjura Wartman Kol. Issa rapport li miss Sinjura Gullard. Kolejne sprawozdanie pani Goulard w sprawie Rapport Rimis, rapport ta' Signora Goulard fuq il-Mizuri ta' Furtar u il-Kummissjoni tixtieq tippreżenta punt dwar dan is-sorveljanza tal-baġit fiż-żona ewra. Kummissarju jogħġbok. Grazie, President. Membri onorevoli, jien nixtieq nikkonfermalkom li id-dikjerazzjoni tal komissjoni hija riprodotta b'mod ġust f'emenda numru 11 iżda minħabba li hija dikjerazzjoni importanti ħafna nixtieq naqralkom dan biex nassigura li kollox sew. Qabel l-aħar tal-2011, il-Kummissjoni tixtieq tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fuq il-sistema ta' sikurazzjoni komuni fuq il-bond sovrani Ewropej l Euro Securities taħt ir-responsabilità konġunta skont artiklu 8 a 5 tar regolamentazzjoni fuq l-infurzar tas sorveljanza budgetarja fiż-żona ewra. Dawn l-Euro Security ser jassiguraw li jkun hemm dixxilpina fiskali u jżidu l-istabilità fiż-żona ewra permezz tas-swieq u wkoll billi jieħdu vantaġġ miżida fil-likwidità u jassiguraw li l-istati membri ser ikollhom l-aħjar standards tal-kreditu u li dawn mhux se jsofru minn rati ta' interessi iktar għaljin. Ir-rapport ser jiġi akkumpanjat minn proposti leġislattivi. Fil-kuntest tal-ewwel rapport lill parlament u l-Kunsill fuq l-applikazzjoni ta' dan ir-regolamentazzjoni kif naraw f'artiklu 8a il-Kummissjoni trid turi l-funzjonament ta' kwalunkwe tip ta' mekkanizmu għall-mekkanizmu ta' eh, stabiliment finanzjarju u koll il-facilità tal-istabilizzazzjoni Ewropew u għal waqt il-perjodu kopert mir-rapport. Din ir-review eh, tati kontribut għal dan il-mekkanizmu biex tippreserva l-istabilità finanzjarja fi żona euro kollha kemmi u l-infurzar tal-disciplina eh, budgetarja fost l-istati membri u wkoll għat-titjib ta' governanza ekonomika u koordinazzjoni fuq livell Ewropew. Ser ukoll tassessja il-nuqqasijiet tal-arranġamenti istituzzjonali li jgvernaw il-mekkanizmu u jevalwaw ukoll il-benefiċċji, possibilità ta' benefiċċji fil-rigward ta' effiċenza, effettività u responsabilità fil-rigward ta' arranġamenti istituzzjonali differenti. Grazzi. Grazzi il-Kummissarju. U issa nixtiequ nivvotaw. Emenda numru 10 votazzjoni nominali votazzjoni hija miftuħa. Wszyscy głosowali. Kulħadd ivvota, nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. dini għal l proposta tal-Kommissjoni, il-votazzjoni nominali, il-votazzjoni għamiftuħa. miftuħa. il vota Nala il-votazzjoni. Għaddiet. Issa ser naddu biex nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni eh, risoluzzjoni leġislattiva din hija numru 11 dawk li huma favur ikkeġobkom ivvutaw minu kontra min astjena għaddiet. Bidla fil-proposta leġislativa niftaħ il-votazzjoni. Grazie vota. Nala il-votazzjoni. Għaddiet.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 biex nivvotaw fuq il-miżuri ta' forzar biex jikkorreġu l-bilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona euro. Rapport ta' Sur Haglund, emenda numru 4, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota, nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Zub zmienioną propozycję komisji. Głosowanie... Sejn xejn votaw il-proposta emendata minn naħa tal-Kummissjoni votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Issa ser nagħtu għal proposta leġislattiva, votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. Għati vota. Nalq il-votazzjoni. Għaddiet. Grazzi ħafna u nifirħu l sur Haglund. Sprawozdanie pani Ferreira w sprawie zapobiegania prevenzjoni u korrezzjoni tal-izbilanċi makroekonomiċi, rapport ta' Sinjura Elisa Ferreira. Il-Kummissjoni talbet li titkellem biex tippreżenta id-dikjerazzjoni tagħha. Il-Kummissarju Orilian Kjoġbok. Grazie President. Membri onorevoli, nixtieq nagħmel din id-dikjerazzjoni fisem il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tilqa l-adozzjoni tar regolamentazzjoni fuq il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-isbilanċi makroekonomiċi regolamentazzjoni tirrikonoxxi li n-natura eh, l-importanza u l-urġenza tal-sfidi tal-politika jistgħu jkunu differenti mod sinifikanti skont l-istat membru u minħabba l-vulnerabilità u d daqs dan l-aġġustament jeħtieġ azzjoni politika mod partikolari f'dawk l-istati membri li għandhom deficit tal-kont eh, korrenti u kol tel kbir. Rikonoxxu kol fatt li ġewwa l-istati membri li akkumulaw ħafna surpluses il-politiċi għandhom jassiguraw li identifikaw u jimplementaw il-miżuri li jgħinu biex jisaħħu d-domanda domestika u wkoll il potenzjal ta' tkabbir fl-implementazzjoni ta' regolamentazzjoni il-Kummissjoni eh, timpenja ruħa bisħieħ biex tirrispetta dan l-approċċ u wkoll ser tassigura li s-sorveljanza makroekonomika skopri pajjiżi b'defiċit tal-kont kurrenti u wkoll rigward tas-surpluses differenzjoni xirqa skont ir-risposta politika u koll li jkun hemm uh, azzjonijiet kollettivi kif suppost. Grazzi. Grazzi, Kummissarju, u issa ser nivvotaw emenda numru 3 votazzjoni nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd tivvota? Nara il-votazzjoni. Għaddiet. Issa il-proposta emendata mill-Kummissjoni eh, Ewropea, votazzjoni nominali. Kulħadd ivvota. Nagħlaq il-votazzjoni. Għaddiet. Issa se għaddu biex nivvotaw fuq il-proposta leġislattiva Emenda numru 4, dawk li huma favur, kjoġobkom. Minu kontra, min stjena għaddit U issa, il-proposta emendata leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota, nagħlaq il-votazzjoni, għaddiet. Nirringrazzja u nifraħ lis-Sinjura Elisa Ferreira. Sprawozdanie pana Fejo w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu. Rapport ta' Soj Fejo fuq l-implementazzjoni tal-proċedura ta' deficit eċċessiv emenda numru 7 votazzjoni nominali. Kulħadd il-vota? Votazzjoni għamaluqa. għaddit. Il-proposta emendata tal-Kummissjoni Ewropea, hija miftuħa, kulħadd ivvota. Nala il-votazzjoni għaddiet. Issa se nivvotaw fuq il-riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa. Kulħadd ivvota? Grazzi, nagħlaq il-votazzjoni. Grazzi, għaddiet u nifra l sur fejaw. Pani Ford, sprawozdanie w sprawie wymogów. Ir-rapport ta' Vicky Ford, ir-rekwiziti għal oqsa budgetari tal-Istati membri, il-Kummissjoni tixtieq tagħmel stqarrija. Kummissarju. Make a statement uh, Nixtieq nagħmel stqarrija kif ġiet adottata mill-Kummissjoni, il-Kummissjoni tfakkar l-impenn tagħha lejn li taċċerta li l-Istati membri waqfu eh, tabelli ta' korrelazzjoni li jorbtu il-miżuri ta' transdispożizzjoni li dawn jadottaw skont direttiva tal-Unjoni Ewropea u jikkomunikaw dawn lill-Kummissjoni taħt il-qafas ta' transpożizzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-interess tal-ċittadini il-tfassil aħjar l tal-liġi kif ukoll iż-żieda fit-trasparenza kif ukoll sabiex jgħinu fil- l-istudju ta' konformità tal-regoli nazjonali mal-dispozizjoni tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni jiddispeġija dwar in-nuqqas ta' għal-dispozizjoni li hemm fil-proposta għal direttiva tal-Kunsil dwar ir-rekwiżiti għall-oqsfa budġetarji tal-Istati membri eh, li kellu l-għan li eh, Twaqqif ta' tabelli ta' korrelazzjoni jisir obbligatorju il-Komissjoni fi spiritu ta' kompromess u sabiex taċċerta li jkun hemm l-adozzjoni immedjata ta' din il-proposta tista' taċċetta e, sostituzzjoni tal-dispozizjoni mm, obbligatorja dwar il-tabelli ta' korrelazzjoni li jeżistu fi test bid li tħeġġeġ l-istati bisabiex sabiex segwu din il-prassi madana kollu il-pozizjoni tal-Kummissjoni hawnhekk fuq eh, dan id-dossier mux ma tistax tiġi konsidrata bħala preċedent aħna se nkomplu naħdmu eh, sabiex flimkien mal-Parlament u l-Konsil nsibu soluzzjoni għal din il-kwistjoni orizzontali istituzzjonali. Grazzi ħafna kummissarju, Iva, issa se naddu għal votazzjoni emendi tlieta ta' sa' ħamsa dawk li huma favur, ollu għadejkom, dawk li huma kontra sanzjonijiet adottajnahom dawn u issa nistgħu naddu għal għal proposta leġislattiva emendata niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd ivvota. Issa nistannala il-vot. adottajna dan il-rapport. Grazie ħafna u nixtieq nifraħ li Senjura Ford. Eh, proszę Państwa, zakończyliśmy Sinjuri, eh, issa aħna konkludejna il-votazzjoni tagħna fuq is-six-pack nixtieq jiena nifraħ li rapporter kollha u l-kumitat Ikon u dawk il-kumitati li eh, resqu opinjonijiet għal dawn ir-rapporti u jiena naħseb li huma u ħidma ferm tajba nixtieq nirringrazzjahom minn qalbi r-riżultat huwa wieħed eċċellenti u nixtieq jiena nifraħ il-kamra kollha kemmi. Porządek przewiduje głosowanie Issa ħan komplu bl-agenda tana, il-punt li jmiss orientament sessuali u identità ta' sessi, mozzjoni għal rezoluzzjoni, aħna sen nivvutaw fuq eh, paragrafu wieħed minn huwa favur, kontra, astenzjoni, għadda dan il-paragrafu. Menda 12 minn huwa favur,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 Emenda numru 1 minn ma favur favur issa kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 18 favur kontra astenzjonijiet maddiċ Emenda 19 favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Paragrafu 8 favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 9 aħna se għamlu vot maqsum minn favur kontra astenzjonijiet għadda. Tini parti favur kontra astenzjonijiet għadda emenda 20 favur kontra astenzjonijiet maddeċ Issa se nivvotaw b'mod elettroniku, se nivvotaw fuq emenda numru 20, se niftaħ il-vot issa. Ċi wszyscy głosowali? Zamykam głosowanie. Kulħadd ivvota se nagħlaq il-votazzjoni. Maddiċ. Tlet emendi identiċi. 2, 7, 14 favur. Kontra. Kontroll elettroniku. Se niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. vota Se nagħlaq il-vot. Għaddit. Issa nixtieq eh, nistidinkom sabiex tollu idejkom għax eh, mhux qed nara kif qed tivvutaw intkom. Emenda 22 minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. MND 16 dawn huma identiċi favur. Kontra. Se niverifikaw namlu verifika elettronika 16 se niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota se nala il-vot. Għaddit. MND 15 identiċi dawk favur um, ollu u dejkom kontra ħannamlu verifika elettronika. Kulħadd ivvota sennala il-vot. Għaddiet. Emenda 11. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda 21. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa namlu verifika elettronika se niftaħ il-vot. Fuq emenda 21, kulħadd ivvota se nagħlaq il-vot għaddiet. Paragrafu 12, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għadda. Emenda 5, favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Tlet emendi identiċi 16 u 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 13 ma' favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. Punt B. Punt B fuq il-preambolu. 13, għanamlu verifika fuq 13. Se niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Se nala il-vot. il vot għaddiet. Punt B tal-premessa min huwa favur kontra astenzjonijiet għaddiet u emenda 13 favur kontra Ridu namlu verifika elettronika se niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota. Se nagħlaq il-vot. Maddeċ. Iva. Maġġoranza ċara kontra. Issa se nivvotaw fuq il-proposta leġislativa komuni pala votazzjoni nominali se niftaħ il-vot. Kulħadd ivvota se nagħlaq il-vot aħna adottajna dan nixtieq nifraħ lir-rapporter. Kończymy głosowania i przechodzimy do Għalhekk nistgħu nagħlqu eh, il-voti tagħna u nistgħu nagħdu għal spjegazzjoni tal-voti. Pasamos a las explicaciones de voto sobre el informe. issa nistaw nadu l-ispiegazzjoni tal-vot eh, fuq il-rapport eh, ta' Portman Cole, Surveljanza ta' Pozizjonijiet Budgetari Sinjura Minescu għal eh, Minuta. Il-rapport ta' Vetman Cole, President, jiena